Ladies and gentlemen, please take your seats. I need your list. Yeah. Signori, jek iġobkom, hudu postkom, għalix rridu nibdew, għet nittardew baxar minuti, u hemm laqat oħra illi jridu jibdew u jissawru nidikjara laqa miftuħa. Lan u għal-insawru l-buro tal-Kumitat billi naħtru il-President u l-erba Viċi Presidenti skont regola u erba' tar-regoli ta' proċedura sen l-ewwel neleġġu lill-President imbagħad neleġġu lill-Viċi Presidenti taħt it messija tal-President il-ġdid. Nixtieq narrafkom li notifikawni li dawn is-sostituti ser ikunu qed jivvutaw. U ħanaqru messa. Għal Flok is-sullars Adoknusun ser ikun hemm is-Sinjura Swika. Flok Michel Aljomari ser ikun hemm is-Sur Filip Juvon. Flok Lorenzo Xeza ser jkun hemm Luis de Grandes Pascal. Ramona Mar Flok Ramona Maresco ser jkun hemm Maria Gabriel. Flok Eleni Teokratus ser ikun hemm Renata Sommer flok Nikos Androlaris ser ikun hemm Mirtus Kirkos. Sur Richard Howitt mhuwiex hawnhekk. U ser toħodlu postu Nina Gill. Flok is-Sur Boris Zala ser ikonna Liġvan Wiheli. Sur Joachim Starbati ser ikun sostituit bis-sur Marek Jurek, Ivo Weigel ser joħodlu postu ser tħodlu postu għan Elija Demaki, Pablo Iglesias Turjon ser ikun sostituit bis-sinjura Marie Christine Verja. Ulrike Lunacek ser la posta. Is-sur Igor Scholtes. Għal dastant. Issa, nitlob l-segretarjat sabiex jivverifika illi il-ħakna il-kworum ħalli nkunu nistaw nivvotaw b'mod validu hekk jidher għal każ skont ir-regola 208 il-kworum jintlaħaq meta jkollna kwart tal-membri. Fil-każ tagħna jrid ikollna 18 il-membru preżenti il-ħakna l-kworum. Issa nitlob sabiex ikonna nomini għal l-elezzjoni tal-president. Il-kandidat irrit ikun nominat minn grupp politiku jew inkella minn 5% tal-membri tal-kumitati. Il-grupp nomina l-Ermar Brock bħala il-president, il-sur Ermar Brock huwa jaqbel mal-nomina tiegħu? Nirringrazzja l grupp għal din il-nomina. Sur Brook. Pal ma jizri fil-demokrazija kolla mem lebda għazlajt il-president. Il-kandidat jisodisfa il-kriterji il-sur. Għet jidur sur Starbuck jgħataw il-kriterji kandidat jissodisfa l-kriterji kollha u membru sħiħu firma dikjarazzjoni tal-interessi finanzjarji. Issa nitlobkom sabiex tajdu li jekk hemmx aktar nomini. Ma jidirx li huwa l-każ Issa, neleġġu il-President il ġdijt b'akklamazzjoni Minu favur l-għazla ta' Surbrok. Kif qed taraw, is-Sur Brok ġi akklamat b'unanimità u bekk nistiednu sabiex jieħu postu minn floki u jkompli jmexxi laqatana.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 nittamaw illi fis-sentej u nofs illi ġejjin aħna nkunu nistaw inkomplu bil-kooperazzjoni sfiqa illi għanna għanna differenzi fil-femit tagħna imma f'dawn l-aħħar snin dejjem u rejna illi kapaċi nibnu il-pontijiet u insibu kunsens. Nittamaw li dan jarġa jiġri l-iktar fid-dawl ta' situazzjoni kritika illi ninsabu fija bħalissa madwar id-dinja. Issa, ngħaddu għall-elezzjoni tal-Viċi Presidenti tal-Kumitat Afet. Anna kandidat għal kariga, għanna kandidati għal kariga tal-ewel viċi president li sijar, għandi miktub hawnhekk. Innomina li sulli votko pala kandidat għall-ewwel viċi president għandna xi kontraproposta le is-sur Lugutko huwa membru sħiħ tal-kumitat u iffirma dikjarazzjoni ta' interessi finanzjarji bekk huwa eleġibbli u għandna aktar kandidati Is-sur Ħawet għandu raġuni, rridu nifutaw. Herr Legutko, sind Sie bereit, die Kandidatur anzunehmen? Sur Legutko, inti taċċetta il-kandidatura tijak għall-ewel vicepresident President Iva. Il-grupp tal-ICR i-propona l-Sur Legutko kif għadna qabel. U għaxħat mill-grupp illi proponi. L-aħħar darba kull grupp i-propona l-kandidat tijaw Issu Lugutko huwa ek senatur mill-Polonja mexxej ta' delegazzjoni nazzjonali u viċi president tal-grupp tagħna. U għal ħames snin kien membru f'dan il-komitat u bekk huwa kwalifikat għal din il-kariga u li sijar bikburija tressa il-kandidatura tiegħu bħala l-ewwel viċi president tal-Kumitat għafet fejn dan il-Parlament Ewropew. Iva, il-proċedura se tkun sempliċi kif għamil sur Pasku u l-sijar nomina. Għanna ktar nomini, kondizjonijiet huma sodisfati u nistaw nivvutaw b'akklamazzjoni minnu favur. The floor has Mr. Legutko. Isu Legutko, ek joġbuk. Now we have to come to the second one. Il-President, issa naddu għall-elezzjoni tat tini viċi President. Ħanistaqsi l-grupp min jixtieq jipproponi u mhux naqralkom x'ġi propost. Naħseb li huwa fidej il-gwe u xek li jitkelmu. Lebda proposta mill-gwe? Auf dem linken Auge, das kennen wir schon. Bei mir ist es zufälligerweise genau andersrum. <laughs> okay. Ähm, GUE NGL äh, Nishtiq proponi, signora Marina Albiola, it vice viċi president hija Ija, Hija twildet f'Kasilo Valencia fi Spanja ħadet sem fil-movimenti għal paċi u solidarità internazjonali sa' mis-sena 2000. Pal-attivista ta' zuwa hija iffukat l-ħidma tagħha fil-Vant Nofsani u l-Amerika Latina. Hija ġiet eletta fl-2007 bħala membru tal-Parlament Reġjonali tal-Komunità ta' Valencia. Sa qabel ma ġiet maħtura bħala membru tal-Parlament Ewropew, hija kienet sem tuħsem fil-Kumitat ta' Drittijiet tal-Bniedem, hija kienet fil-lista tal-Iskjerda Unita. Ix-xelluk mawt. Għanna xi kandidaturi oħra? Le, ma jidirx li għal-kas. Is-sinjura għal-bjol hija membru sħiħ ta' dan il-kumitat hija firmat id-dikjarazzjoni tal-interessi finanzjarji u bekk tissodisfa l-kriterji tal-eġibilità għal din in-nomina. M'għandniex aktar nomini u bekk nissuġġerixxi illi nivvotaw b'akklamazzjoni. Sur Albiol. Taċċetta l-kandidatura? Grazzi, u neferħulek. Bekk naddu għall-elezzjoni ta' tielet viċi president. Is-soċjalisti għandhom proposta xamlunna. Sir Hawet. Jiena nixtieq nomina l sur Pasku sabiex ikun il-Viċi President tal-Fisami Soċjalisti huwa ex membru ta' dan Ex-membru ta' dan il-kumitat għal li Sur Pasku kien membru distint ta' dan il-kumitat fil-leġislatura li għaddiet huwa ex-ministru ta' difiża mill-pajjiż tiegħu fir-Rumanija u kien involut fi kwistjonijiet ta' difiża u sigurtà u għandu għarfien espert fi kwistjonijiet internazzjonali u bekk aħna b'sodisfazzjon kbir nixtiequ naħtru lilu sabiex ikun viċi president ta' dan il-kumitat. Grazzi, għanna xi nomini oħra? Le, ma jidirx li l-każ. Sur Pasku jissodisfa il-kriterji ta' eligibilità huwa membru sħiħ ta' dan il kumitat u ta' id-dikjarazzjoni ta' interessi finanzjari. Nistaw nivvuta b'akklamazzjoni minnu favur l-elezzjoni ta' Sur Pasku. Sur Pasku, Taċċetta din il-kariga? Niferħulek. Ek joġbok, hu postok, hawnhekk fuq il-podium. Issa naddu għal elezzjoni tar rabo Vice President. Naħseb illi għanna proposta mill-FDD. Nitlobhom sabiex jagħmlu l-proposta tagħhom. Grazzi President. Bunur kbir nippreżenta lill-Onorevoli Iveta Glikule mill-Latvja mill bħala kandidata li FDD hija inħatret darbdej fil-Latvja fil-Parlament tal-Latvja kienet membru tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u viċi-President tal-istess Kumitat. Hija kienet kap ta' delegazzjoni fl-OECD u membru ta' delegazzjoni ta' NATO. Bekk il-grupp tagħna iħoss illi hija għandha esperjenza kbira biex tagħmel biċċa xogħol tajba fil-buro ta' dan il-Kumitat u nittamaw illi Kontrarjament għal dak li ġara f'kumitati oħra, illum il-kumitat għafet jirrispetta id-dritt ta' liżar gruppi illi kunu rappresentati fil-buro u anke sabiex il-Latvja ikolla viċi president f'dan il-kumitat. Sin dank. Frau Gigole erfüllt auch die Bedingungen, nämlich Mitglied des Ausschusses zu sein. Grazzi, l-onorevoli u kol tissodisfa il-kriterji ta' eleġibilità hija membru sħiħ u kol iffirmat dikjarazzjoni ta' interessi finanzjari. Għanna xi proposti oħra, sur Prede? Iva, grazzi f'sem il-PPE. Jiena, nishti inressa il-nomina ta' Sur Plenkovic mill-Kroazja għal żmien twil huwa kien diplomatiku u segretarju tal-Istat tal-Affarijiet Barranin f'pajjiżu. Misniettilkom dan pala l-ewwel ħaġa immissa qed jitla t-tieni darba fil-Parlament Ewropew kien fil-Kumitat Konġunt tal-Parlament bejn il-Parlament Ewropew u l-Kroazja. Il-PP jappoġġa e n-nomina tiegħu u jinsab bil-qeda hawnhekk biswiti. Grazzi. Grazzi, għandna xi proposta oħra? Ma jidrix li għal-kas jgħid il-President. Is-Sur Plenkovic u kol jissodisfa il-kriterji huwa iffirma l-interessi finanzjarji u għaddinna l-kopja tiegħu u bekk jissodisfa l-kriterji tal eġibilita Ser nivvotaw vot billi nieħdu vot sigrit jekk joġobkom le, vot elettroniku jgħid il-President. Se nieħdu vot elettroniku kulħadd għandu l-kars tal-vot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 Okay. We do it not with names on the screen, we can do it. Mannix l-ismijiet fuq l-screen imma l-aħmar l-aħdar jirrappreżenta lill-Onorevoli Grigule u l-aħmar lill-Onorevoli Plenkovic. L-abjat jekk se tastienu. Mrs. Grigule Is-Sinjura Grigule hija nominata mill-grupp tal-EFDD. Is-Sur l-Onorevoli Plenkovic huwa nominat mill-PPE. Grigule. Il-kulur aħdar. Plenkovic. Il-lewn aħmar. ħames ilu konna s-namlu xaġa simili meta sur eh, bis-Sur provera meta ridna niksru sistema deħont. Issa, jiena nemmen illi jekk aħna niksru din is-sistema għal grupp wieħed għandna niksru għal gruppi eh, kollha u mhux normali illi ma nżommux ma regola deħont għax suppost rridu niproteġu lil gruppi fil-minoranza. Jekk niksru għadin id-darba, rridu nerġgħu nagħmlu hekk id-darba li ġejja. Sur President, tista' tispjeganna għaliex qed jiġri hekk? Mm, president ma jaf xej. Iżda nemmen illi diġa ġrat kemm il-darba anke f'dawn l-aħħar jiem mill-ismajt jien. U jekk ikun hemm nomina oħra jkun hemm kandidatur oħra jiena ma nistax inwaqqafha sabiex aħna jkollna demokrazija. Sur Howitt Sur Frankenstein, jider li seta kien hemm xi ftehimiet iżda r-regoli ta' proċedura jgħidu illi proposta tista' titressa u jekk ikun hemm min jixtieq isir eh, ikun kandidat, kulħadd għandu dritt ikun kandidat. Xtaqt ngħid dan ħabib tiegħi sabiex nevitaw xi disgwit. L-affarijiet ma jaħdmux hekk biss fih dan is-soċjalisti jgħid il-President. Ejjew nivvutaw. Votazzjoni miftuħa. There are too many people, there are 70, 74. ECR has one uh, too many votes. ECR e has too many votes. One is voting for ECR too much. Għanna zewġ voti zejda minna ħata li ECR. We stop the vote. Votazzjoni maluqa. Kull grupp għandu jivverifika jekk għandhomx iċ-ċifri eżatti. L-ICR għandu persuna zejda So, the EPP... Il-PPE għandu 21 vot, i-verifikaw ek joġobkum. L-SND 18, l-CR e 7, l-ALDE 7, il-GUE 5, il hodor 5, l-FDD 3, u l-membri mux affiljati non inskri 5 voti. Forsi kull koordinatur jista jivverifika da xej. Is that done? Every group is in... Lesti? Kollox kif suppost issa? Ejjew niprofaw għattini darba. Votazzjoni miftuħa. It's against 74 members, but the committee has only 71. Għanna 74 er, vot, imma għanna 71 membru f'dan il-komitat, 73 għanna 2 zejda jgħid il-President. kull min mandux dritt għal vot għandu ineħi il-kard tijaw mill-magna tal-vot. It's not seven to still one too much. Għanna persona zejda li għattiv vota. Still one. Għatanna persona zejda. Kulħadd verifika?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 kisbet 11 il-vot u Sur Plenkovic 46. Sur Plenkovic taċċetta l-eżitu tal-vot Iva. Kjoġbok e jahu postok. Confirmation of the calendar of the meetings. Wir haben nun Tagesordnungspunkt Nummer 3. Kalender der Sitzung. Dek naddu għat-tielet punt fuq l-agenda, l-kalendarju tal-laqat, sal-axħar tas-sena. Għanna dawk il-żewġ ġranet li jaħbtu l-ħamis. Għanna żewġ nofstanari ta' filodu, il-ħamis. il ħamis Naħseb ser ikonna kamra da xej battala, se nitlob is-segretarjat sabiex għas-sena li ġejja jirranġa xejn dawn il-ġranet ħalli ma jkonniex għalfejn iltaqgħu il-ħamis fil-ħodu. Għaliex diffiċli illi jekk ikonna daw il-laqat fil-ħodu aħna nindirizzaw l-affarijiet tagħna f'pajjiżna fil-kostituenzi tagħna. Nishtiqu li ma jkonniex il-laqat illi jisiru il-ħamis fil-ħodu. Intom, segretarjat għandkom ġemma sħiħa unek fi Brussel imma ħna għanna l-kostituenti, il-kostituenti tagħna illi qed jgħidulna. Is-segretarjat forsi kollu obligi oħra ma jekk joġobkom għas-sena li ġejja nafra li sena s-raffert ħajibqawek imma għas-sena li ġejja jekk joġobkom provaw irranġaw daqsxejn l-affarijiet. Taqblu mal-iskeda mal iskeda mal kalendarju li għandna? Għaw xaħat kontra? Le, mela napprovaw. Naddu għarraba punt, il-reġim lingwistiku. Il-kelma reġim tista' twassal għal xi disgwit jekk nużawha f'termini ta' lingwi sa minħabba l-għamla tal-kumitat m'għandniex il-Gejlik, il-Malti jew il-Finlandiż. Il-bqija għandna l-lingwi kollha uffiċjali f'dan il-kumitat. Għandkom xi oġġezzjoni? Naturalment, jekk l-għamla tal-kumitat tinbidel, aħna narġgħu niddiskutu ir-reġim lingwistiku. Iżda jekk ħadd ma joġġezzjona dan il-profil lingwistiku għal kumitat tagħna nistgħu inqisuh bħala approvat. Grazzi. Naddu sa għallaqat qabel il-pawza tas-sajf, wis se niltaqgħu fi Strasburgu, wis probabbli il-ħamis. il-ħamis filgħodu. Mbagħad il-laqa tas-soltu tal-kumitat se ssir f'Settembru. Il-laqa ta' wara nitlob il-koordinaturi sabiex jaħsbu għadaq xej, iżda jiena naħseb illi sa l-erba, disa u kwart, se niprofaw ikonna laqa tal-buro ħalli naraw niddeċidux xi affarijiet li rridu nieħdu deċiżjoni dwarhom. Aħjar niddeċidu milli naqbdu nqasmu il-dmirijiet, l-obligi dwar il-rapporti tal-Ġorġa, l-Ukrajina, rridu namlu daqxej ta' preparazzjoni u naraw il-min għaddu dawn ir rapporti forsi il-koordinaturi jiltaqaw l-erba fil-ħodu biex nieħdu xi deċiżjonijiet ħalli l-kollegi jkunu jistgħu jibdaw jaħdmu qabel il-waqfa għal tajjel tas-sajf. Grazzi tassew il pija tal-ġurnata tajba u grazzi għal erbohra